l-Unja biex titneħħal ta' parlamentari ta' Sur Ceslav Xiskirski eh, fil-kontest ta' proċedura mm, ta' eh, xoħli ħajsir mill-Ispettur Ġenerali tal-Traffiku. Eh, skont l-artiklu 9 paragrafu jħed batna l komissjoni tal